fit ta' tmien snin tifla ma, ma jkollha l-ebda diħax qed jiġri madwara u f'daqqa waħda eh, tiġi meħuda u eh, u jobbligawa ma tistax laqqas tibki u tajjat u jaqtaw l-klitoride. Zewġ miljoni nisa u ma fil-fat vitmi ta' dan ir-rea terribli u jieġu mutilati fil-veru sens tal-kelma. Eh, irridu nitkellmu biċċar, dan dinja mġiba barbara, ma nistawx nittolleraw alla għabbażi tal-kultura, tal-reliġjon u laqas tradizjoni. Jien għal daqstant naqbel ma dak li għalt il-Kummissjoni li rridu niprojbixxu l-FGM għaliex ħafna eh, zaza illi għadhom għal riskju. Allora l-Unjoni Ewropea trid assolutament ittemm din il-prazzi. Grazie. Issa sur Holveni, fisem li pipi. Din hija pratika prassi barbara. Aħna diġa għadni da jina naħseb illi l-ewwel net aħna irridu nikkonċentraw fuq l-importanza tal-prevenzjoni f'dan il-każ. Jina kontent Forse għaw problemi bit-traduzzjoni. E, Testa terġa tibda, u ma li jista kollox intaħdim. Mela kollegi, jina xtaqt najt dan, illi dina fil-fat hija prassi barbara, terribli. Aħna diġa għadna ħafna il-lejla fuq din il-problema, però Illum aħna rridu nikkonċentraw fuq il-prevenzjoni. Fil-fatt, eh, l-inizjativi li t-nedew ma tajbin u aħna stajna naċċettaw tfajliet mill-Kenja u hemm dialogu bejn il-ġenerazzjonijiet. Fl-Afrika iċ-ċifri huma terribli, huma oljin ħafna tfajliet taħt l-14 sena kienu vittmi, ġew vittmi eh, ta' din il-prassi. Aħna rridu nimpenjaw roħna fi dialogu mal-Afrika, kooperazzjoni mal-Afrika u l-ewwel net. Aħna rridu nipproteġġu dawn iż żaza tfajliet illi huma vittmi illi hija prassi li m'għandha xejn taqsam mar-reliġjon u għandna nimpenjaw ruħna biex fil fl-edukazzjoni s sitwazzjoni tal-tfajliet titjieb. Fl-UNESCO kien hemm rapport u ġabru data u jaqalu illi ħafna tfajliet m'għandhomx aċċess għall-edukazzjoni, allura rridu nikkooperaw anki mal-istituzzjonijiet reliġjużi biex intejbu s-sitwazzjoni. Issa, is-sur Polċak. Jiena e fuq l-istess eh, għandi l-istess opinjoni tal-kollegi. L-FGM hija mhix prassi, hija reat, m'hemm lebda ġustifikazzjoni kulturali tradizjonali. Hija reat u jiena inħossni nistħi illi fl-Europa, fl-Unjoni Ewropea, fil- din iż-żona kulturali tagħna din il-problema qed tiżdied. E, e, kważi ma titwemminx. Għanna komunitajiet mal-luqin, jew komunitajiet ġodda li għadhom kif waslu. Però dan huwa falliment tal pulizija tal-ġustizja, ta' integrazzjoni. Din hija kwistjoni stampa verament e, Eh, kera tal-dinja Ewropea tagħna u ta' min wieħed jikkundanna irridu assolutament intejbu dawn l-affarijiet f'pajjiżna u mbagħad irridu nużaw anki l-kanali diplomatiċi lejn il-msieħba tagħna f'pajjiżi terzi. Fl-opinjoni tiegħi l-inizjattiva tal-Kummissjoni hija tajba ħafna nappoġġja bisih u kif għandna bżonn ta' sforz kbir diplomatiku biex nejnu li, da, li dawn in-nies jifmu illi l-FGM hija ħaġa ħażina. Issa nisimgħu minn is-Sinjura Helena Dalli fisem il-Komissjoni. Thank you, Madam Chair. Um, no, it's okay. And I thank... Grazie ħafna, Signor President. Grazie għal kontribut għal dan li battitu. Ringrazzja għal kulħadd għal kontributi ta'kom li bladudu jirrifletti impenn ċar biex wieħed iġġieled kontra il-mutilazzjoni ġenitali femminila u verament tqawwi qalbi li aħna kulħadd maqudin f'dan. Għalhekk jien nirrifletti fuq il-kontribut tagħkom fil-istrateġija ta' igwaljanza tal-sessi u fix-xogħol tiegħi fil- kummissjoni jiena nirringrazzjakom għal l-appoċ u dedikazzjoni ta' dan il-Parlament u, u nistenna bil-ħerqa l-inkomplu fil-kollaborazzjoni tagħna. Kif intqal minn diversi membri, nispera li dawk is-sitt stati membri jirratifikaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul li tesiġi li l-stati jagħmel l-FGM reat, inkluż meta jkun hemm il-prokura tal-tip ta' reat. Jiena ħa naħdem biex l-Unjoni Ewropea tirratifika l-konvenzjoni matun dan il-mandat. U jiena ħa niddependi fuq l-appoġġ tagħkom biex nikkonvinċu l-istati membri li baħ. Għanna nżommu f'moħna li bniet u nisa mandomx nġalwom jistennew. Grazzi. Msepa, ix akkor az utolsó hozzászóló Tutti Tuppurainen. Before I give... Grazzi ħafna. Issa naddu l-għaxar kellim, il-Sinjura Tuppurainen. Nishtiq nirringrazzja l-Presidenza tajt il-President Eh, specialment li lek għal-Europa iżjed b'saħħitha. Grazzi. Grazzi ħafna, tajt l-onorevoli l-tajt il-Sinjura Tuppurajnen. Sinjuri, 2020 ħaj jirreprezenta ħafna punti importanti feħan ikkomment l-25 anniversari tal-dikrazzjoni ta' Beijing, il-sessi tal-iżvilupp sostenibbli 20 sena tal rizoluzzjoni tal-ġnus mawde dwar in-nisa u l-paċi u s-sigurtà u l-involviment tal-Unjoni Ewropea dak li huwa essessi u fifrar għana niċċelebraw il-ġurnata internazzjonali ta' tolleranza zero għal mutilazzjoni ġenitali femminili. Signori, issa għanna bżon intemmu e, irdu kompletament il-mutilazzjoni ġenitali femminilja. Kull tifla u mara għandhom kollum l-opportunità li jgħixu ħajja f'sigurtà bħala bnedmin sħaħ. Meta wieħed iżomm f'moħħu il konvenzjoni tal-Unjoni ta' Istanbul, presidenza finanzi titlob lil kull parti biex ikun hemm koerenza bejn dak li aħna nagħmlu internament u f'aspetti barranin. Il-ġlieda kontra kull tip ta' violenza kontra bniet u nisa hija element essenzjali fiġlieda għad drittijiet fundamentali tal-bniedem. Il-Presidenza Finlandiża eh, komplet taħdem fuq biex tiġi ratifikata il-Konvenzjoni ta' Istanbul u provajna li dawk li għadhom ma l-mulwiex jamluha. Għandi lebda dubju li l-Parlament Ewropew intkom ħad komplu tkunu fuq qoddim fuq dawk il-kwistjonijiet li huma fil-qalba tal-valuri komuni tagħna tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna għad-dibattitu da sekk importanti u unur li nkunu nistgħu nagħlqu il-Presidenza Finlandiża b'dan is-suġġett importanti. Grazzi ħafna President. Grazzi lil kulħadd għal uh, din il-ħarifa verament tremenda li kellna konna hawnhekk fil-Parlament nitkellmu fuq ħafna suġġesti għaddejt sigħat nirrappreżenta l-Kunsill din il-plenarja fi Strasburg u fi Brussell ukoll u verament ħadd kost kull minuta. Grazzi. Presidenza, tem maġlida għad-dritti ta' bnidem, għad-demokrazija u l-istat ta' dritt tkompli. Grazzi. U nawguralkom il-mediti tajjeb u jkollkom l-opportunità tkunu mal-familji ta'kom u għan ma' bubin ta'kom. Grazzi. Nagyon szépen köszönöm. Grazzi ħafna. Ek, temmejna il- seduta fil-plenarja ta' Ferrar aħna nivutaw. Nkomplu bis-seduta bil-laqa tagħna għada mill-10 sa' u mit-tlieta sal-erba. l agenda hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament. Issa nagħlaq l-laħ. Grazzi.